Sir li wasanna għatmim tal-agenda ta' dal-ħodu, eh, nawalkom li tajba u Naħseb hemm ċertu gruppi wkoll ħin nitqammakom minn ftit ieħor, grazzi lill-interpret, x'intilment jgħid